huwa disponibbli wkoll fuq is-sit tal-Internet tal-Parlament Ewropew. Issa tibdil fl-aġenda il aġenda l-aħħar bozz tal-aġenda dotat eh, fl-10 ta' Novembru ġiet imqasma da skont 0137 din hija disponibbli għalikom ukoll. Issa dwar it-tnej u tlieta hemmhekk m'hemm ebda bidla għal mem lebda talba għal bidla. Nar l-erba bin mal-pol mal-gruppi politiċi kollha. Ġbiri, bil fejm sħiħ tal-gruppi politiċi kollha aħna għandna din l agenda wara nofsinhar. Aħna ħanibdew bis-qarrija fuq il-summit bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti, mbagħad it-tieni punt ħajkun mistoqsijiet orali fuq l-internet. In-tielet net eh, mistoqsijiet orali fuq ir-Roma, ir-raba punt starrija fuq il proibizzjoni tal munizzjoni ta' cluster u l-ħames punt mistoqsijiet orali fuq il leġiżlazzjoni tal-VAT u issu digitali. Il-punti l-oħra fuq l-agenda tal-erba fil-ħodu ġifiri ma jimbidlux. U nixtieq ngħid għal darboħra li dan ġie miftiem flimkien mal-gruppi politiċi kollha. Issa, fl-aġenda tal-ħamis hemm żewġ tibdiliet. U l-ewwel waħda hija bidla li ġiet maqbula mal-gruppi politiċi kollha U dinja fuq l-istqarrija tal kummissjoni fuq il-kontribuzzjoni tal-politika komuni tas-sajt għal produzzjoni tal-beni pubbliċi din hija xi ħaġa tneħħiet minn fuq l-aġenda. Jiġifieri mhux ħajkun hemm din l-istqarrija eh, minnaħa tal-Kummissjoni. U l-ħamis ukoll u għal darboħra biftejim mal-gruppi politiċi kollha fuq ir-rapport tas-Sur Fleckenstein fuq l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima li palissa din għandu jkun hemm il-votazzjoni tagħha nhar il-ħamis, il-gruppi politiċi qablu li din il-kwistjoni m'għandux ikun hemm votazzjoni fuqha waqt dik is-sessjoni, imma ħajkun hemm votazzjoni fit-30 ta' novembru jon kella l-ewwel ta' Diċembru. Jiġifieri, eh, bażikament ħan eh, ċaqluqha b'ġimagħtej u għal darboħra wek għaw bil mill-gruppi politiċi kolla. Dak kollu għall-agenda tagħna, sinjuri, dak kull ma kellna xina xinżidu fuq din il-parti. Nistgħu ngħaddu mill-ewwel għall-aġenda tagħna? Le, sur Postel tixtieq jitkellem. Sur President, skużani, ma, ma fimċina, ma fimtekx. jina smajt li l-rapport ta' Fleckenstein ġi Il-votazzjoni fuq ir-rapport Fleckenstein ġi post-post għas sessjoni ta' novembru-deċembru, jew id-dibattitu, tista' tiċċara naqra x'inhi hija l-votazzjoni fil-fatt li qed tiġi posposta. Ġifieri mhux ħajkun hemm eh, votazzjoni f'din is-sessjoni, il-votazzjoni tittieħed jew fit-30 ta' Novembru jew fl-ewwel ta' Diċembru. Ġifieri l-votazzjoni qed tiġi posposta b'ġimagħtejn. Dziękuję Państwu. Na tym skończyliśmy ustalenie porządku. Grazzi ħafna b'dan il-mod ikkonkludejna il-punti tal-ġurnata qabel ma naddu għall ewwel punt fuq l-aġenda tagħna. Għandna mistoqsija oħra hawnhekk x'inhi blue cardi? Jiena xtaqt nixbet l-attenzjoni tiegħek. Sur President, jiena nittama tkun tista' tgħinni fuq dan il-punt illa kważi ħames snin minn eh, mezza l-Irlandiż, lingwa Irlandiża ġinatat eh, għarfir uffiċjali. Fuq il-website għanna 22 mit 23 lingwa imma il-Gaeliku l irlandiż mhuwiex qed jidher imma meta il-Parlament ħajkun eh, preżenti. Jiġifieri meta ħajkonna il-sit tal-Parlament anka bil-Gaeliku u mhux bil-lingwi l-oħra biss. Grazzi ħafna għal kumment tijak. Pan Mitchell, bardzo proszę. Sir Mitchell. Grazzi ħafna, jien ukoll nixtieq ngħid xi ħaġa jekk ma important, jekk ma importax jiena nixtieq nappoġġa dak li għadu kif għal kollega tiegħi. Hija xi ħaġa insensittiva li qed inħallu barra lingwa waħda u jiena nixtieq nitlob li din il-kwistjoni tiġi indirizzata. Grazzi. Grazzi ħafna Iva ħan indirizza din il-kwistjoni. Illum ma nistax nagħmel kummenti iżda palma t-sur naraw eżattament is-sitwazzjoni x'inhi kemm jista' jkun malajr. Signora De Brun, point of order. Grazzi ħafna. Sur President, fuq l-istess kwistjoni fil-fatt, jiena meta nitkellem hawnhekk fil-Parlament, jiena dejjem nitkellem bl-Irlandiż. U dak kollu li ngħid huwa miktub bl-Irlandiż. it tekst jibqa' hekk sakemm ikun hemm it-traduzzjoni fil-lingwi l-oħra, ġifieri fit-22 lingwa l-oħra u f'dan l-istadju jisparixxi l-Irlandiż, hemmhekk jasal, it-tekst oriġinali bl-Irlandiż jisparixxi. Għandaqstant, il-tekst irlandiż ta' dak li jiena najt, dak li jiena nkun qatt eh, bl-Irlandiż jisparixxi mis-sit tal-internet tal-Parlament u ma ssibux. Jiena ma nista' nżid xejn lilek ma dak li qed eh, l-Sur Gallagher ħan ikkontrolla personalment ħan nara naqra x'qed jiġri. Iva, grazzi ħafna Sur President. Nistgħu nieqfu għaw fuq din is-sitwazzjoni għaliex jien ħan nittratta bħala problema serja. Grazzi. Mela l-ewwel punt fuq l-aġenda tal-lum hija ir-rapport u r-rapport mis Sinjura Serrakjani għal daqsant nixtieq niftaħ dan il-punt u nistieden lir-rapporter Il-Sinjura Sarakjani, l-Onorevoli Sarakjani, sa' biex titkellem. Rapporter, fidejk. Iva, grazzi, Sur President. L-qabel ma nibda fil-qosor l-ispiegazzjoni tar rapport nishtiq nir nirringrazzja li shadow rapporters li kollaboraw flimkien miħaj ar-revizjoni tal-twassil eh, minn ġdid fuq il ferrovi Mod partikolari nixtieq nirringrazzja l eh, Onorevoli Kun